wara konsultazzjoni mal-gruppi politiċi nbidlu l-ordni ta' żewġ punti tal-aġenda li jmiss fuq is-sitwazzjoni instabli tal-Libja din supposta diskutu għal ħamis fil-ħodu ma sen li diskutu issa l-erba u nofsenar il-Kunsill ta' dwar id dritti tal-bniedem tal-United Nations issa se nagħmluha il-ħamis, ħambidluhom ġifieri. Għandkom xi kummenti dwar dan mela